questa lunga seduta. Kħiġobkom nibdow mal-ewel din il-seduta twila tal-votazzjoni li għanna. Għanna il- 71 tal-2010 qed nitkellmu fuq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 tal-dawn il-firmatarji fuq l-sport skont l-artiklu 123 se tindbat l-destinatarji tagħha u tiġi pubblikata wkoll u naraw il-firmatari ta' rapport. Is-sur Kelly, ek jogħġbok fidejk. Uh, thank you very much, uh, Madam President. Grazzi ħafna, Sinjura President, u għannom ta' ta' kolajvo bulet u l-oħrajn nixtieq nirringrazzja il-membri li firmaw din id-dikjarazzjoni. Kważi 50% tal firmatari kienu nisa nixtieq nirringrazzjom tal-li kooperaw. Nirringrazzja li għan xelixen għal xogħol verament ta' siwi li għamlet forsi tittej xi kelmtejn ukoll. Mela jina nixtieq ilkom l-isbaħ xewqat ħafna ħafna lop u ħafna sport għal milit Tajjeb issa immorru għal dikjerazzjoni bil-miktub 61 tal-2010 ta' Thompson Linen eh, Figueredo Dejli u Protasjevski. L-onorevoli Daily. Et nitkelmu issa fuq eh, in-nies li m'għandhomx post fejn joqogħdu skont ir-regolament ta' artiklu 123 din se tiġi pubblikata fil-minuti ta' din is-seduti. Onorevoli, għandek 30 sekonda. Signora President, kollegi, Jina bċertu emozjoni li nitkellem għannom tal-kollegi biex nirringrazzjakom tal-li intom edin tappoġġjaw din id-dekrazzjoni 61. Il-Kummissjoni Ewropea illum qed tippreżenta l-inizjattiva FAR, jiġifieri l-Plattaforma Ewropea kontra l-Faqar u l-Esklużjoni u Eh, aħna dispjaċina tal-andament tal-affarijiet hemm bżonn li verament eh, issa mill-kliem naddu għal-fatti għas-sena d-dieħla speċjalment is-sena dieħla ma narawx iktar nies jorqdu barra fit-toro. Nirringrazzjakom u nagħmlilkom l izbaq xoħat għal-festi tajba. Grazie. Grazie. L'onorevole Bessé ha chiesto la parola, prego. Eh, Sur Bessé, jixtieq jitkellem. Eh Annom euh, ta' tlet kollegi, senjura Petikenen, senjura Sarbu u Sur Davis, nixtieq nirringrazzja l-410 deputat u li firmaw dekjerazzjoni bil-miktub li aħna batna biex nitkellmu dwar il-protezzjoni, meta nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-klip il-bahar. Din hija speċi ta' ħut li qed qiegħda verament f'numri prekarji eh, u wara li jiġu mutillati l-klip il baħar il-fdalijiet tagħhom jerġgħu jintefgħu fil baħar din il-dekjerazzjoni nixtiequ nagħmlu appell il-Kommissjoni biex din tal-aħħar tagħmel inizjattivi ta' regolamenti iktar ħorox. Grazzi ħafna. Issa naddu għal vot.